immem ħafna ostakoli. Jiena fiduċjuż għaliex nemmen li l-Presidenza Ungeriża tal-Unjoni Ewropea se tagħmel dak kollu li tista' biex tara li dan isseħħ. Is-Sinjura Figueredo. Mikrofonu kjoġ.